Mela, sinjuri, rigward skont ir-regola wieħed li ta' sebba intom suppost irċevejtu l-aġenda għanna il bidlit għanna xi bidlit mela it-tlieta skont il-ftejn mal-gruppi politiċi għanna il-rapport ta' Sur David u Sur Xivjas fuq il-politika tal-ġirien din ser titjet bħala l-aħħar punt wara fis-sessjoni tal nofsinhar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 ta' nofsinhar u hemmhekk ser ikun hemm is-Sinjura Ashton Prezenti. Għandna point of order. Is-Sur Kasolidis. Sur President, grazzi tassew, jiena nixtieq nagħmel talba fissem il-grupp tal-IPP li il-punt li għandu x'jaqsam ma l-istqarrija ta' rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea għal summit tal-Unjoni Ewropea u Russja jekk forsi aħna nkunux nistgħu nitolbuha biex testendi l-istqarrija tagħha u tagħmel kummenti fuq l-iżviluppi reċenti bl elezzjoni li seħħew fir russija u biex naraw eh, li deċiżjoni forsi tkun tista' tittieħed fil-konferenza tal-presidenti. Uh, uh, Aziz kollega, ħna nistaw eh, nistaqsu dan waqt id-diskussjoni xissa tard wisq biex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 Ġifiri, mhix kwistjoni ta' diskrezzjoni fuq il-ħaddiema Rumeni u Bulgari. Nixti nistaqsi dwar rapport tal komissjoni qed kriminalizza il-li ta' xogħol fil-Bulgarija u r-Rumanija kemm dak li għandu xieqsam mal-Unjoni Ewropea u anki pajiz ta' destinazzjoni u l-GDP fil-fatt fuq livell ta' statistika kien pożittiv. Barra minn hekk, iż-żmien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 Grazzi tassew, minu kontra, astenzjonijiet.